nixtieq illi kellna proċess ta' paċi fil-Kolombja għaliex bħalissa dan jeżisti biss fl-isem. Dawn in-nies li qegħdin jitilqu mill-Venezuela minħabba il-problemi li hemm. Imma minħabba l-gvern illi wkoll qiegħed ifalli u li mhijiex qiegħed jirrispetta l ftehim ta' paċi qed dejjem tiżdied l-inugwaljanza soċjali u ħafna nies qegħdin jinqatlu mill-militari mill-paramilitari illi jidher li għandhom il-gvern fuq in-naħa tagħhom. Dan huwa renju ta' terrur u aħna bħall-Unjoni Ewropea għandna nużaw is-setat illi għandna u l-istrumenti li għandna minkejja li aħna għandna ir-responsabiltajiet tagħna anke fil ftejm ta' paċi għandna wkoll eh, l-aspett ta' kummerċ. Aħna nimpurtaw il- żejt tal-palma għaliex minn dan naqilgħu il-flus u allura timorru kontra l-impenji li ħadna. It-titlu disa suppost qiegħed jipproteġi l-drittijiet, però m'hemmx mekkaniżmi legali biex nimplementaw dan, għalhekk irridu nużaw l-istrumenti statati li għandna. Grazzi ħafna issa l-kelma lura lill ministru Tupurajnen li ħadd titkellem f'isem il-rappreżentant Oli. Mrs. Tupurainen the floor is yours. Mr. President, Grazzi ħafna, Sur President. Dan l-iskambju kien wieħed utli u wasal ħin f'waqtu jiena nirringrazzja lill onorevoli membri tal-intervenzjonijiet, anzi tal-interventi tagħhom u kienu numru, saru numru ta' kummenti validi u anke mistoqsija mis-Sinjura Arena x'inhi tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tiddefendi lil dawn in-nies speċjalment dawk indiġeni. Aħna nappoġġjaw l-azzjonijiet biex eh, niżguraw li l-attivisti jkunu jistgħu joperaw f'ambjent sigur natu anke assistenza lil dawk li qegħdin friskju permezz ta' eh, mekkaniżmi ta' protezzjoni fl-2019 aħna nedejna wkoll kampanja biex niddefendu l-ħajja biex anke tejn u tiddefendi lil dawk li huma attivisti ta' drittijiet tal-bniedem. assistenza ta' 2 miljun euro wkoll lill-Avukat Ġenerali u sistema li tista' anke tgħin fil-prosekuzzjoni għal dawk li jagħmlu ksur gravi ta' drittijiet tal-bniedem u anke organizzazzjonijiet kriminali apparti minn hekk l-Unjoni Ewropea sa tkompli tagħti assistenza finanzjarja għal min jaħdem favur id-drittijiet tal-bniedem fil-Kolombja. President, jiena minn dan id-dibattitu qed nikkonkludi illi l-unika mod ta' kif aħna niksbu l-paċi f'dan il-pajjiż hija l-implementazzjoni tal-ftehim ta' paċi b'appoġġ sħiħ mill-Unjoni Ewropea u l-partit interessati internazzjonali. Però infakarkom illi minkejja li l-proċess ta' paċi huwa fil-qalba eh, tar-relazzjoni tagħna mal-Kolombja, ir-relazzjoni tagħna wkoll issa hija iktar saret waħda iktar fil-fond. Eh, Kopera fuq qasam tal-ambjent, fil-kummerċ, problemi li hemm bħalissa huma serji ħafna u ħankomplu nappoġġjaw il dan il-pajjiż, però l-perspettivi għal futur ma' dan il-pajjiż huma pożittivi ħafna. Jiena napprezza l-attenzjoni tagħkom kif ukoll l-appoġġ li intom qegħdin tagħtu l dan il-fajl biex jibqa' fil-quċċata tal-aġenda tagħna. Thank you. Grazzi ħafna Ministru, dibattitu stawa magħluq. u ħanissospendi sessjoni għal numru ta' minuti eh, minħabba raġunijiet tekniċi. I resume the sitting. Mela ħankompli bis-seduta. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda hija dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni Rappreżentantoli tal-Unjoni għall affajt barrani l-politika tas-sigurtà dwar is-sitwazzjoni fil-Kaxmir. Issa sa ngħaddi l-kelma għal darb'oħra lill Ministru Tupurajnen illi se titkellem f'isem il-Viċi President il-Ministru Nadila l-kelma. Mr. President. Sur President, onorevoli membri. It-tensjonijiet f'dan ir-reġjun żiedu wara l tabbir mill-Gvern Indjan f'Awwissu tal-2019 illi jagħti awtonomija parzjali lil il-reġjun ta' Ġammu fil-Kashmir. Dan wasal ukoll ma' restrizzjonijiet fuq drittijiet fundamentali. Il-gvern ta' l-Indja uża qed juża iktar eh, forzi militari fil-Kashmir anke fuq il-linja tal-kontroll. Din l-azzjoni tintu suppost qiegħda hemmhekk biex eh, tnaqqas il-vjolenza u anke l-Pakistan hija juża wkoll eh, forzi militari fuq in-naħa tal-frontiera tiegħu. Dan iffakkar f'ħafna fid-dinamiċi politiċi. Is-sitwazzjoni għada mhijiex lura għan-normal sar eh, nies eh, attivisti, politikanti u anke dawk li jaħdmu favur id-dritt tal-bniedem ġew arrestati. Aħna segwejna s-sitwazzjoni eh, minn meta bdiet tiżdied it-tensjoni fil-bidu ta' Awwissu ir-rappreżentant Mogherini tkellmet mal-kollegi tagħha kemm fil-Pakistan kif ukoll fl-Indja u miż-żewġ dijalogi il-rappreżentant eh, saħqet kemm importa, kem importanti d dialogu bejn eh, l-Indja u l-Pakistan permezz ta' tad diplomazija. Il-situazzjoni il-perspettiva tagħna fuq il-Kashmir hija dik illi hija aħna nħeġġu l-Pakistan u l-Indja biex isibu ftehim ta' paċi għal ġid tan-nies tal-Kashmir. Dan huwa din hija l-unika soluzzjoni f'reġjun fejn dejjem fejn hemm ħafna instabilità. It-ħassib tagħna dwar anke drittijiet tal-bniedem jorbot ukoll mal-mezzi tal-komunikazzjoni kif ukoll eh, nixtiequ li n-nies jerġgħu jkollhom aċċess għal servizzi essenzjali u dan il-tħassib ġie anke espress fil laqgħa ta' Awwissu u il-situazzjoni fuq enfasi fuq is-sitwazzjoni attwali, is-Sinjura Mogherini tixtieq li ma jkunx hemm iktar eskalazzjoni tal-vjolenza u anke biex jerġgħu jidħlu lura fis-seħħ id-drittijiet tan-nies tal-Kaxmir. L-Unjoni Ewropea resqet ukoll eh, dan il-punt f'Settembru quddiem il-ġinus Magħquda u b'dan il-mod aħna ħeġġejna wkoll biex jitneħħew dawn ir-restrizzjonijiet li qegħdin jaffettwaw il-popolazzjoni. Inħeġġu żewġ partijiet biex ikomplu dan id-dialogu fid-dawl ta' ftehim ta' paċi u anke biex jissodisfaw l-obbligazzjonijiet internazzjonali tagħhom. F'dan il mument fejn qed tiżdied anke tensjoni madwar id-dinja ma nistgħux ikollna eskalazzjoni ikbar fil-Kashmir, il-kooperazzjoni f'dan ir-raġjun hija essenzjali u nkomplu nħeġġu l-Indja u l-Pakistan biex ikomplu bid-dialogu tagħhom u jsibu soluzzjoni ta' paċi għal tilwim illi għandhom. Grazzi. Grazzi ħafna lill ministru Tupurajnen. Issa, dikjarazzjonijiet mill-gruppi politiċi fisem il-PPE is-sur Bazescu għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Ministru. Is-sitwazzjoni fil-Kashmir hija waħda allarmanti u inaċċettabbli wkoll il-ksur tad drittijiet tal-bniedem il-vjolenza fit-toroq it-tilwim politiku u dawn ma ninsewx li huma żewġ pajjiżi b'setat nukleari kontra xulxin dawn huma parametri li fihom qegħdin huma l-iżviluppi fil-kashmir bħalissa m'hemmx tama għal soluzzjoni u jiena ħadt nota wkoll tal-pożizzjoni illi għandha l-presidenza tal-finlandja naħseb li hija pożizzjoni għaqlija u effiċjenti però xtaqt nagħmel kumment ieħor fuqna bħala Ewropej. F'din is-sessjoni diskutejna l-Hong Kong, il-nirien fl-Amazon, il-Burkina Faso, is-sitwazzjoni fil-Kolombja u anke s-sitwazzjoni fil-Kashmir. Però mhux qegħdin iddiskutu l-problemi tagħna illi xi kultant huma diffiċli wkoll biex jistolvihom u ħafna drabi dawn il-problemi joħolqu għal nuqqas ta' joħolqu nuqqas ta' sodisfazzjon fiċ-ċittadini tagħna u anke huma problemi marbuti mas sigurta fuq il-frontieri Ewropej, il-migrazzjoni. Li għadna ma rispondejniex iċ-ċittadini dwara anka problema oħra nuqqas ta' koeżjoni bejn l-istati membri fi żmien fejn qegħdin niddiskutu kwistjonijiet marbutin mar-Russja mal-Istati Uniti maċ-Ċina. Meta huma wkoll qegħdin iġalu l-Unjoni Ewropea tkun iktar vulnerabbli qed nirreferi wkoll għal stat membru illi jew inkella stati membri illi wkoll mhumiex parti mill-munita eh, waħdanija volja dan huwa rekwiżit tat trattat jew inkella l-punt tal-armata Ewropea jew li jkollna konformità bejn l-istati membri eh, qed naħseb ukoll dwar kemm aħniex kultant koraġużi biżżejjed u l-kellim jinqatalu il-mikrofonu. Għaddilek il-ħin, sfortunatament, jekk joġobkom irrispettaw il-ħin allokat lilkom. Għal żewġ minuti is-Sinjura Arena fisem l-SNDs. Merci. Grazzi mill-1950 il-ġammu Kashmir kellhom status speċjali mal-Indja. L-artiklu 370 tom marġni ta' manuvra libertà sieħa u kienu jilimitaw l-intervent tal leġizlazzjoni indjana fl-affarijiet tagħhom. Kien hemm biss tliet oqsma l-komunikazzjoni u żewġ oqsma oħra illi ma kinux jistgħu jirregolawhom huma stess Eh, dan l-artiklu kien jagħti wkoll lil Kashmir kostituzzjoni separata, imma l-Indja deċidiet illi din is-sitwazzjoni għandha tinbitel. Ġew arrestati 3000 persuna b'mod arbitrarju. Il-mezzi ta' komunikazzjoni, il-telefon u l-internet inqataw is-servizzi ta' urġenza l-isptarijiet għandhom nuqqas ta' provvisti u anke ta' personal. L-NGOs maċ għandhom aċċess għat territorju u s-sitwazzjoni sejra allar minħabba l-curfew illi qiegħed jillimi tal moviment ta' ċittadini um, xiren ta' eluf ta' soldati intbatu f'dar reġjun li huwa fost l-iktar militarizzat tal persuni fejn hemm iktar minn miljun soldat fit-territorju. Rapport ta' Nazzjonijiet Uniti li ħarġ 2018-2019 tkellem dwar it-kasbir ta' drittijiet tal-bniedem fuq ċivili li jinħatfu, jiġu stuprati, jintefaw il-ħabs minn raġuni, eccetera dan qed isir kemm mill-Indja u anke mill-Pakistan il deċiżjoni li ħal Prim Ministru Indjan unilateralment fawissu li għadda jgħat jagħmel is-sitwazzjoni għar. L-Ewropa ma tistax ma tagħmel xejn trid titlob li timbeda inkjesta internazzjonali u indipendenti dwar il-vjolenza fil-Kashmir. L-Ewropa għandha tagħmel da kollu li tista' fir-relazzjonijiet tagħha mal-Indja sabiex il-Kashmir kollu l-status ta' indipendenza u autonomija li ilu jgawdi minna mill-1950 però il-dialogu irrid jibda wkoll bejn il-Pakistan u l-Indja għaliex is-soluzzjoni hemm qiegħda. Grazzi ħafna, Sinjura Arena. Nixtieq nitlob lil kellima illi jitkellmu ftit aktar bil-mod għaliex l-interpreti mhumiex ilaħqu. Għal żewġ minuti l-Onorevoli Mohammed. Grazzi. Grazzi. Jiena twilit f'Kashmir u mbagħad mort ir Unit ta' erba' snin, però jiddispjaċini nara dak li qiegħed jiġi fil-Kashmir. Hemm kriżi, kriżi ta' drittijiet fundamentali, n-nies hemmhekk ilhom ibatu u l-Unjoni Ewropea bħala organizzazzjoni li tiddefendi d-drittijiet tal-bniedem għandha tappoġġja lil dawn in-nies il-kriżi hija ta' teddida għal paċi tal-reġjun kollu, reġjun volatili. Hija responsabilità tagħna li nagħmlu xi ħaġa. Il-rakkomandazzjonijiet tad drittijiet tal-bniedem huma punta tluq tajjeb u rridu nappoġġaw l-implementazzjoni tagħhom dawn ir-rapporti li kellna eh, sena l-oħra f'Ġunju din is-sena f'Lulju. Din il- l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri mhux qegħdin biss biex jiddefendu drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa imma għandhom jiddefenduhom ukoll lilin mill-fruntieri tagħha. Ma nistax noqogħdu nwaħlu naħa jew oħra għaliex sakemm nagħmlu dan in-nies tal-Kashmir ħsa jkomplu jibatu u ħaqhom aħjar l-autodeterminazzjoni u anke r-rispett tad drittijiet tal-bniedem huma valuri essenzjali fl-Unjoni Ewropea u dan għandna nistaqsuh u niddefenduh anke fid-dinja kollha. Il-ġlied ilu għaddej għal xiren ta' snin, però il-kriżi tispiċċa biss meta tinsab soluzzjoni ta' paċi u n-nies ta' Kashmir qegħdin fidlam u l-Unjoni Ewropea tista' tkun sors ta' dawl f'dan il-perjodu mudlam. Grazzi ħafna Sur Mohammed. Issa fisem il-Partit tal-Ħodor is-Sinjura Dowding. Thank you, Mr. Grazzi, Sur President. Jena se nitkellem fil-qosor rapporti dwar kasbir serju tat trittijiet tal-bnidem ilhom jaslu nagħmel kaxxmir għal aktar minn xahar raids, arresti, ġlied u eh, arresti bina raġuni. U dan kollu fil-waqt li il-networks ta' telefons tal-mobile mumiex edin eh, jaħdmu. Aħna naqblu u nitolbu illi dawn il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem jieqaf mhux biss minħabba ċittadini tal-Kashmir immanka għal mijiet ta' eluf ta' ċittadini tar renju Unit illi huma ta' oriġini tal-Kashmir. Ebda riżoluzzjoni paċifika għal dan il-konflitt fil-Kashmir ma tista tinsab fil-waqt illi dan il-ksur ikompla aħna nitolbu li l-autoritajiet indjani jerġaw jagħtu l-libertajiet lura eh, popolazzjoni tal-Kashmir u rridu nkomplu nżommu għajnejna bħala Unjoni Ewropea fuq din il-kriżi. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Dawding. Għannom tal-Group Identity and Democracy, l-Onorevoli Tsinjok. Signori President, L-Unjoni Ewropea tixtieq u għandha tikkontribwixxi għal soluzzjoni tal-konflitt fil-Kashmir li ilu għaddej għal 70 sena li weħel wassal ħafna imwiet, battakki terroristiċi, tpattija u affarijiet minn dawn. Ma dana kollu l-Unjoni Ewropea ma tistax issolvi din il-problema u ma biss il-partiti li huma voluti f'dan il-konflitt li jistgħu jsibu soluzzjoni aħna minn barra nistgħu biss nappoġġawhom f'dan il-proċess bħala parti neutrali. Meta aħna naqraw il-gazzetti bħalli kieku membri ta' dan il-parlament, edin eh, eh, eh, iżommu manna ma' oħra edin jitolbu bojkot kontra l-Indja għal daqstant edin jisiru parti mill-problema u jiena kolli najt mill-esperienza illi imġiba ek ma twassalx rizultati tajbin ek kif inti tibda zom ma naħa jew ma oħra nitilfu il-possibilità li nkunu neutrali u u għal daqstant bat kull soluzzjoni tisfa fix-xejn. Grazzi għal grupp tal-Konservativi Riformisti Ewropej l-Onorevoli Van Oden. Il-Kashmir huwa wieħed mill-isbaħ postijiet fl-Indja eh, u kieku kella l-istabilità u s-sigurtà jista' jkun hemm ħafna prosperità mal dawn l-aħħar 70 sena kella status li mhux ma kienx stabbli mill-quta mit-terrorizmu u estremizmu u issa hemm din l-opportunità biex din is-sitwazzjoni tieqaf legalment it-territorju kollu missu kien parti mill-Indja mill-bidu net madanakollu eh, ġie parzjalment okkupat mill-Pakistan li mbagħad ħalla l-servizzi speċjali tiegħu biex eh, jagħmlu terrorizmu hemmhekk u joqtlu ħafna nies it-terrorizmu waqaf u l-ekonomija kienet medda u taħt l-artikli temporani tal-370 tal-Kostituzzjoni il nies kienu qegħdin jgħixu taħt regoli differenti issa il-bidla tal-qed jagħmel il-Sur Modi se jagħti l-istess drittijiet lin-nies tal-Kaxmir bħal dawk li gawdu minnhom il-bqija tal-Indjani. Narraw, jekk inti tittara verament tkasbir ta' drittijiet tal-bniedem, tan-nisa, tal-minoranzi reliġjużi u nis transgender, morru l-Pakistan. Il-gvernijiet tagħna fl-Unjoni Ewropea jappoġġaw dialogu u impenn kostruttiv għal diskussjonijiet kostruttivi bejn l-Indja u l-Pakistan. Grazzi, hemm mistoqsija tal-Blue Card mill-Sur Mattucello taċċetta. Iva. Iva. Iva, grazzi. Jiena naqbel ma dak li għadu kif għal il-kollega nixtieq nistaqsih jekk rax it-teddida li saret mill-Pakistan li kienu se jużaw l-armi nukleari għaliex fil-fatt dan huwa suġġett li għandu jaħdem fuq il-Parlament Ewropew l-użu tal-armi nukleari min-naħa tal-Pakistan u b'mod partikolari il fat li l-Pakistan huwa territorju illi kif turi l-istorja ħala ħafna terroristi li waslu għal ħafna attakki mdemmija fl-Ewropa biex ma ngħidu xejn dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-Pakistan. Thank you for the question, um, Mr. Fan. Grazzi għal dik il-mistoqsija, Sur Van Oden tista' twieġeb. Bil-mikrofonu jekk jogħġbok. il-Pakistan iva eh, huwa għajn ta' proliferazzjoni eh, nukleari, iva laqa terroristi u organizzazzjonijiet terroristiċi u jipromuovi il-terrorizmu eh, anki fl-Indja. Iva, aħna qegħdin nitkellmu dwar żewġ pajjiżi li għandhom armi nukleari imma ma naħsibx li din hija kwistjoni rilevanti għal dan is-suġġett. Jekk l-Unjoni Ewropea Trittejn għandha tisma iktar għanda tisma l-Ministru tal-Affarijiet Barranin ġajċenko dak li kellu xi jgħid għaliex l-istampa li qiegħda taslinna hija ma ma tirrappreżentax ir-realtà. Thank you. Grazzi. Għal kellima li jmiss fil anwe Luiz aħna ma nistawx noqogħdu nqisu l-konflitt ta' Kashmir bħal xi ħaġa interna l-Indja, imma xi ħaġa li wasal għaliha um, modi. Modi daħal fil-gvern, attakka l-NGOs u anke naqqas il-libertajiet pubbliċi u l-Unjoni Ewropea ma tistax toqgħod kompli bl-affarijiet bħalli kieku mhux qed jiġri xejn, hemm bżonn illi ngħidu affarijiet differenti nisħu fuq id-drittijiet tal-bniedem u nikkondizzjonaw l-azzjoni esterna tagħna fid-dal ta' dakollu li qed jiġri hemm bżonn ta' bidla sostanzjali eh, għaliex id-drittijiet tal-bniedem fil-Kasmir qegħdin ikunu kasbra hemm bżonn li tinsab soluzzjoni paċifika bil-linja u l-Pakistan jekk le il-Kashmir se jsir eżempju ieħor tal-limiti tal-volontarizmu tal-Unjoni Ewropea. Illum hemm bżonn illi aħna nkunu eh, dawk illi eh, ngħidu li aħna rridu li nkunu neutrali eh, li il-Kashmir irrid ikollu wkoll id-dritt li jiddiskuti fuq suġġetti illi huma eh, importanti kollu rilevanti u jiddiskutu wkoll koll li mal-pajjiżi l-oħrajn li huma rilevanti. Grazzi Sinjura Villanueva Ruiz dawk il-membru mhux allenjati l-Onorevoli Urik. Kollegi, Peress li din kwistjoni ta' politika barrinja se nitkellem bl-Ingliż, ħafna minnkom qed titkellmu dwar it-kasbir tradizzjonijiet tal-bniedem u affarijiet korroħ li qegħdin jiġru fil-ġammu u Kashmir. Madana kollu aħna qegħdin nibbażaw dak li qed ngħidu fuq informazzjoni li qiegħda taslinna li xħat verament ma jafx qed jiġri fl-Indja meta jiena tkellimt mal-ambaxxatur Indjan fir-Repubblika Slovakka staqsejt kemm il-darba il-Parlament Indjan indaħal jew ikkondanna xi pajjiż Ewropew għal politika eh, eh, tijaw. U aħna u dan qatt ma ġara u aħna għandna nagħmlu l-istess, għandna nirrispettaw is-sovranità tal-Indja għaliex mhux postna illi nindaħlu fl-affarijiet interni ta' pajjiżi li jinsabu 6000 km l bot minna aħna qegħdin hawnhekk biex insolvu l-problemi tal-Ewropa. Ħanamlu dan. Grazzi, Onorevoli Kobet. Grazzi, jiena u koll għandi Eh, interess għalli xina mort f'Kashmir ix-xar li għadda azzjoni unilaterali minnaħa tal-Indja fejn eh, irrevoka l-autonomija li kien ta' il-parti ta' Kashmir li kien jikkontrolla qasam dal-pajis f'tnejn bat iktar soldati għala il-medja kollha arresta il-politiċi eċetera din hija ħaġa li għamlet situazzjoni ħażina qar li kienet dal-konflitti li għaddej għal 70 sena u ma jistax ikun illi fl-interess tal indija illi dan ikompli jiswa ħafna flus u iħammeċ reputazzjoni tagħha l hemm bżonn li tinsab soluzzjoni. Imma em biss soluzzjoni waħda paċifika li tista' ddum fit-tul u din hija l-autodeterminazzjoni tal-poplu tal-Kashmir. Il-Nazzjonijiet Uniti hekk qalu fil-1947 meta l-Indja ħadet dan is-suġġett quddiem il-Kunsil tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Unjoni Ewropea għandu juża is-seta eh, tal-28 pajjiż li għandu biex propju ikun hemm dan ir-riżultat mhuwiex tard wisq. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Benjen. Down. Yeah, it's on. Um, yes, Kashmir joined in. Il-Kashmir inaqat l-Indja bissa kondizjoni li jibqa autonomu u dana kien jinkluż klawzola li kienet ma kienieċ tippermetti lill-Indja tbiddel dan il-ftejim b'mod unilaterali. Il-Qorti Suprema Indjana zammet ma dan il-ftejim fid-deċiżjonijiet tagħha imma l-azzjonijiet tal-gvern indjan huma meqjusa mhux kostituzzjonali. Iva kien hemm problemi bit-terrorizmu u eh, dana waslu għal ċertu azzjoni f'Ġinevra l-ġimgħa li għaddiet jiena tkellimt mal-Ministru Pakistani għall affarijiet barranin li hemm bżonn li l-Pakistan jagħmel iktar biex jiġġieled kontra dan il flaġel Kif qalu oħrajn meta deskrivew il-sitwazzjoni fil-post. Jiena eh, tkellimt ma' nies illi kienu fil-Kaxmir dak il-ħin mella xandu jiġri l-kerfju għandu jieqaf u l gvern reġjonali tal-Kaxmir jerġa' jingħata seta' li kellu qabel u il-medja terġa' tinfetaħ issa l-Pakistan u l-Indja irridu jaqblu fuq medjatur indipendenti biex jiffaċilita taħdidiet li jinkludi nies mill-Kashmir miż-żewġ naħat tal-kontroll. Grazzi ħafna. Blue card taċċetta? Il-mikrofonu tiegħek mhuwiex mixawl. Jiena nixtieq Iva, dan huwa pajjiż illi jiddependi fuq il-komunità huma ekonomikament m'għandhom xejn joffru u għal daqstant irridu jaqgħu taħt il-tmexxija tal-Pakistan jew tal-Indja. Il-nies tal-Kaxmir infushom ma jkunux iridu soluzzjoni bħal din jiena Eh, għall-erba snin ħdimt bħala persuna diplomatika kont fir reġun kemm il-darba u mhux se jkun hemm maġġoranza favur soluzzjoni bħal din qatt. Certainly we don't know whether there would be a majority. Mela. Ma nafux hekk hemmx maġġoranza għaliex ma ġietx ittestjata, però dawn l-allegazzjonijiet isu dan xi post Eh, għadu lura volja ilu 70 sena li hemm dan il-konflitt u iva l-konflitt jaffettwa l-ekonomija, però jekk tħares lejn indikaturi jina ħares lejom, eh, kull indikatur f'termini ta' benessere, it-tħul, eh, kemm nis jafu jikbu jaqraw, kull indikatur se taħseb fihom il-Kashmir imur aħjar mill-kumplament ta' l-Indja u mill-aħjar zoni fl-Indja. Issa l-minuta sur Buħner. Fir-rapporti dwar il-Kashmir, il-ksur tal-dritti tal-bniedem ħafna drabi ma jissemmewx u dawn isiru miż-żewġ naħat mill-Pakistan u l-Indja dan mhux sew Imma aħna u koll eh, qed naslu għal stadju fej kważi hemm gwerra bejn dawn iż-żewġ setat nukleari. Imma hemm mod kif nistgħu nevitaw il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u dan huwa billi nimplementaw riżoluzzjoni tal-ġus maquda fuq dan is-suġġett. Forsi qed nidru naqra ottimistiċi imma eh, ma naħsibx li nistaw nipermettu l-affarijiet jimxu fid-direzzjoni li mixin fija, għalhekk li xusma u da għandhom jintervjenu jekk hemm bżonn għandhom ukoll jibgħatu missjoni ta' paċi fiż-żona biqbil ma' żewġ naħat. Imma din hija l-unika soluzzjoni ma nistgħux nippermettu li l-affarijiet jibqgħu mixin f'din id-direzzjoni. Għalhekk nixtieq nitlob lill rappreżentanta Olja biex tintervjeni kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna sal Sardone. Situazzjoni li era diffiċile anke prima. is situazzjoni hemmhekk kienet diffiċli anke qabel, hemm situazzjonijiet ta' Eh, violenza marufin tul is-snin, jina nħoss li din id-diskussjoni jina għazbilanċata, jina naħseb li id-dialogu ma jisirx billi nattakkaw parti jew inkella nesprimu ruħna favur eh, naħa oħra, aħna qegħdin nitkellmu dwar reġun fid-dinja fejn eh, ilu żmien li hemm eh, terroristi, gruppi terroristiċi marbuta mal-estremizmu iżlamiku fejn hemm fenomeni ta' radikalizzazzjoni li verament taħasbuna u f'dan iż-żona rajna eh, bnadar tal-ISIS u għal wisq żmien kien hemm violenzi għalhekk forsi hemm bżonn analizzaw il-kuntest storiku nibbażaw ruħna fuq sorsi ta' informazzjoni li verament huma ta' awtorità u nappoġġaw li dawk li jiġġieldu terroristi mijiet ta' eluf ta' eh, indjani fid-disajnijiet telqu minn dak ir-reġjun minħabba l-violenzi u jiena nistaqsi għalfejn maħniex qed nitkellmu dwar il-ħafna vittmi ta' attentati u konflitti u wkoll fejn ma nitkellmux dwar it-teddit reliġjuż li jsir minn Pakistan. Aħna bħala Unjoni Ewropea rridu nirrispettaw il-sovranità tal-istati u rridu nirrispettaw u nappoġġaw li daw kollha li japplikaw miżuri ta' sikurezza biex jiġġieldu fenomeni ta' terrorizmu. Grazzi. Grazzi għedin naqra tar tal-ek mux ħankopli naċċetta il-blue cards minn dawk li diġa tkellmu u diġa saqsew blue card eh, qabel. mela għal minuta l-onorevoli Mobarik. Aħna fil-Parlament Ewropew nappoġġaw il-prinċipji li nsibu fit-trattati. Għalhekk jiena eh, verament nħoss il-mistħija għal din riżoluzzjoni fuq il-Kashmir. Dejjem hemm dawk li jappoġġaw l-Indja li tipprova eh, iddawwar il-ħarsa tan-nies li lin minnu qasijiet tagħha ma f'dan l-okkażjon l-Indja waħedha hija Eh, responsabbli għal revoka tal-artiklu 370 kif ukoll għal ħolqien ta' sitwazzjoni ta' distruzzjoni fil-Kashmir. Jekk aħna verament nemnu fi drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet reliġjużi għalfejn maħniex qed nitkellmu. U liżjed dritt fundamentali, dritt tal-autodeterminazzjoni, qed jiġi innegat lil nies tal kashmir għal aktar minn 70 sena kemm għandu musikta. Kemm trid teħrax is-sitwazzjoni? Ejja inwarbu l-apatija tagħna u anka il-ħeġġa eh, tagħna li konkludu l-FTA u neżaminaw il-kuxenza, nagħmlu eżami tal-kuxenza id-demokrazija, l-paċi, l-istabilità dawn huma kollha fl-interessi anka tal-Indja. Grazzi għal minuta l-Onorevoli Gill. Grazzi ħafna Sur President li dawk il-membri li tkellmu illum lum dwar l-indinjament li għandhom lejn l-Indja jina e, sorpriża mill-fat li intom ma tantx iskom għandkom empatija man-nies tal-Kaxmir. Meta kien hemm l-istess sitwazzjoni fil-Baltistan pereżempju ħadd ma tnifess, meta kien hemm min ta' territorju li ċina ħadd ma qal xejn, meta jinħatfu il-nisa tal-minoranzi u jiġu mġela jkonvertu, ħadd ma jgħid xejn, il-fatt li hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-POK ħadd ma jgħid xejn. Is-soluzzjoni għal Kashmir ħadd tiġi meta il-terrorizmu eh, appoġġat mill-istat kif ukoll il-miżinformazzjoni globali mill-Pakistan jieqfu. Il-Pakistan forsi eh, għandu e, klim sbieħ imma fil-verità ma jħaris id-drittijiet tal-bniedem. U jina ngħid li dawk il-kollegi li huma mħasba dwar il- it-treħija tal-artiklu 370 edin etħarsu li ħaġa wahda, kwistjoniet li huma l-qalbna l-koll, imma u mux biss dan ħaj zid il-drittijiet tal- Eh, eh, LGBT LGBTQ u n-nisa għalhekk għalfejn il kashmiri għandhom ikollhom inqas drittijiet minn dawk li għandhom l-Indjani. Grazzi. Ask members to adhere to their U nixtieq nitlob lil kelliema biex iżommu mal-ħin tagħhom. Grazzi, issa żewġ minuti l-Sinjura Libreton. Anzi, l-onorevoli Sur Lebreton, niskuza ruħi. Grazzi, Sur President. Il-Ministru Indjan, il-Prim Ministru fil-5 ta' eh, Awwissu deċida li jirrevoka l-istatus autonomu tal-Kashmir u dan minkejja l-fatt li riċentement kien hemm attakki minn gruppi Iżlamiċi fil-Kashmir li kienu ilhom fil-Pakistan għal ħafna snin il-Pakistan adottat aktar adottat perċezzjoni ġentili tal-gvern indjan ma jidher li ħadd mhu lest li jġielet terrorizmu Iżlamiku. Rridu in niġbdu attenzjoni tal-autoritajiet Pakistani ta' x'inhuma l-responsabiltajiet tagħhom hemm numru ta' organizzazzjonijiet li protest, provaw jipprotestaw l-azzjoni tal-gvern Indjan, ma ninsewx li l-Kashmir huwa reġun li huwa parti mill-Indja. U aħna qed nistkunu sorpriżi li qed nisimgħu il-Segretarju Ġenerali tal-Ġus Maquda li qed iżomm mal-pożizzjoni tal-Indja fuq dan. Ħafna drabi dan il-pajjiż innifsu kien vittma ta' terrorizmu f'Kashmir u postijiet oħra fit-territorju u mid-2008 qatt ma kellhom appoġġ f'dawk il-perjodi meta kellhom jiffaċċaw dan eh, il-periklu. Palma insemma fl il-Kashmir qiegħda fl-Indja għalhekk il-kwistjoni tal-Kashmir hija fidejn in-naħa ta' l-Indja u ħadd ieħor ma jiġi jindaħal. Ejja ma naħsbux li Brussell tista' ikolla rwol biex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 probabbilment hija l-unika alleat li għandna f'din il-parti tal-Asja. U jiena nemmen li għandna bżonn ta' perspettiva aktar wiesa irridu nħarsu lejn azzjonijiet terroristiċi li saru wkoll fl-Indja, ġamul u fil-Kashmir u dawn it-terroristi ma waslux mill-qamar dawn kienu ġejjin mill-pajjiżi tal-viċinat. Irridu naraw l-affarijiet f'dan l-isfond. U aħna bħala demokrazija Ewropea rridu nappoġġaw l-Indja Demokratika. Din it-tip ta' evalwazzjoni ta' l-Indja li qed nagħmlu hawn ma toġobnix. u sur Corbett eh, li għadu kif telaq bħalma qal eh, isu forsi nessa li għal 70 sena pajjiżu ir-Renju Unit tilfu l-Indja bħala kolonja. Grazzi għall-onore, issa ngħaddi il kelma l-onorevoli Pisapia. Grazie Presidente. La situazzjoni in Kashmir. Grazzi Sur Presidente, situazzjoni fil-Kashmir bħal ħafna oħrajn madwar id-dinja għandha bżonn ta' ħidma diplomatika ibbażata fuq il-liġi internazzjonali rispett ta' tal-bniedem. Minnaħa emenda kostituzzjonali approvata b'maġġoranza kbira mill-Kamra mill-żewġ kmamar tal-Parlament minnaħa l-oħra ma kienx hemm konsultazzjoni ma' ċittadini tal-Kashmir. Nixtieq infakkar min qal li aħna tajna il-kelma unu ta' unur tana soluzzjoni e, paċifika u din għandha tiġi rispettata. L-ewwel rapport tal-ġus maquda fuq il-drittijiet tal-bniedem qalet li għandu jkun hemm investigazzjoni fuq il-ksur li kien hemm iż-żewġ naħat. Id-drittijiet tal-bniedem huwa hija l-istilla li e, tmexxi l-inizjattivi kollha tal-Unjoni Ewropea bħala Unjoni Ewropea bħal Parlament Ewropew aħna għanna dmir e, morali u politiku li nużaw l-esperjenza tagħna biex nippruvaw insibu soluzzjoni ta' paċi li tippromuovi id-demokrazija u il-paċi. Jiena nittama li din ħatkun it-triq li ħan nieħdu flimkien. Grazzi. Grazzi issa għal minuta l-Onorevoli Laxante. Grazzi, Sur President Il-kritika li kien hemm għal di li l-ikbar demokrazija fid-dinja huma bbażati fuq il fuq fatti li domestifikaw, hija fuq ir riforma kostituzzjonali ma ma tiftakarx il-separatizmu Is-sitwazzjoni fil-Kashmir ħraxet serje ta' attakki iżlamisti saru kontra is-setat eh, tal-pulizija tal meta erbajn pulizija pereżempju mietu fl-isplużjoni eh, ta' karozza l-esplodiet. E, eh, din kella isservi kontra il-pellegrini li morru fil-grotta nixfa ġiet skopruta Jidher li ma' problema bil-traduzzjoni Ingliża l-Ingliż. Il-protezzjoni ta' ċittadini u l-frontieri tal-Pakistan li ila fuq il-lista tal-Istati Uniti, ġviri il-Pakistan ilu fuq il-lista tal-pajizi ambigwi għal dak li huwa il-terrorizmu. Dawn huma l-fatti. Thank you. One minute, Mrs. Grazzi, issa minuta Signora McIntyre. 43 days ago, the 43 ġurnata ilu il-gvern Indjan irrevoka l-artiklu 370 u 35 a tal-Kostituzzjoni Indjan eh, li mm, firma waħda neħew l-autonomija tal-Kashmir rajna ħafna truppi li nbatu hemmhekk twaqqif tal-komunikazzjonijiet arresti u anke arresti fid-dar aħna qed nisimgħu ħafna eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem inkluż l-użu ta' snieter kontra iċ-ċittadini Nħdu kas partikolari minn kejja eh, il-fat li il-gvern indjan eh, innega eh, il-rizultati mediċi u rew li din persuna metet propju għax ġew sparata frasa u anka it-tfal jina bżor temmek u jina rajt anka tfal ġu sparati eh, u ma jista' jkun qatt li jkun hemm skuża biex uħed jispara fuq u li jami it-tfal iż-żar jina ma nistax nifhem għalfej ġens kbir bħall-Indja li tant gwrija dwar id-demokrazija tagħha iġibru b'dan il-mod l-Indja tipprova tkun membru, tixtieq tkun membru ehm, tal-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġus Maquda, imma dawn mhumiex dawn l-azzjonijiet tal-ħarxar mhumiex l-azzjonijiet ta' kandidat kredibbli. Grazzi għal minuta. l onorevoli Damiġa. L-Indja hija l-ikbar demokrazija li tiffunzjona fid-dinja. Hemm 200 miljun Musulman li jgħix b'mod paċifiku ma' oħrajn fl-Indja. U hija wkoll membru tal-G20. Issa hemm żewġ azzjonijiet tal-Qorti Suprema li għaddejn bħalissa, it-twaqif kontinwu ta' servizzi ta' Eh, mobiles u tal-internet f-7% tal-din iż-żona u it-teħija tal-artiklu 375 a l-Indja ma tridinx tider bħala kolonja ġdida jew li hija kolonjalista ġdida il-Qorti Suprema Indjana hija indipendenti u tagħmel biċċa xogħol tajba issa skont nies Indjani hemm 40 liġijiet ġodda li issa ħajapplikaw applikaw eh, għal poplu tal-Kashmir il-projbizzjoni tal-divorzju doppju li ħażina għal nissa, il-protezzjoni tan nissa minn violenza domestika, per eżempju, dawn u ftit. Emmerbajn minn dawn il-liġijiet, dawn u ftit uħut mumiex il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem, xaħat isemma il-plebisċit tal ġlus ma'udal tal-1947. Jina għandi video nista' nurikom li l departiment tal-Istat eh, għalix ma seħx għalix truppi Pakistani ma marrux lura mill-linja ta' kontroll. Grazzi. Now catch the eye. Mela, issa proċedura catch the eye. Issur sur għada. <clears throat> I de sidste 70 år har Kashmir-området været plaget af vold og ustabilitet matul dawn l-aħħar 50 sena din iż-żona kienet ikkaratterizzata mill-kunflitt u mill-instabbiltà is-sitwazzjoni wkoll fl-indja eh, f'termini tal-rispett tal-istatus speċjali tal-kashmir ma ġietx irrispettata anke l-ħarsien tal-minoritajiet fosthom dawk soċjali l-edukazzjoni tat-tfal u anke l drittijiet fundamentali tan-nisa l-indja għal snin sħaħ użat il-flus u il-flus ma marrux għal fqar imma baqgħu f'idejn in-nies sinjuri il-popolazzjoni fil-verità ma bbenefikat minn xejn matul dawn l-aħħar snin U hija responsabilità tagħna jekk aħna verament nirrispettaw id-drittijiet fundamentali li nħarsu wkoll lejn l-aspetti pożittivi tal-popolazzjoni tal-Kashmir u anke nirrispettaw il-minoritajiet. Thank you. One minute, Mr. Lopez. Il-Sur Lopez għal-Minuta. Il-Parlament Ewropew għandu reputazzjoni li jiddibatti problemi ta' ksur flagranti ta' drittijiet tal-bniedem eh, f'żoni li qatt ma kienu jafu id-demokrazija lanqas bicċa tagħha. Dan mhux il-każ imma fl-Indja palmant qal din hija demokrazija kostituzzjonali mill-1950 għandha l-kostituzzjoni tagħha li żjed demokrazija kbira fid-dinja bħala popolazzjoni ġifieri għandha sistema federali komplessa ħafna u garantixxi mixjiet il-konvivenza ta' minoranzi differenti, inkluż il-minoranza musulman f'pajjiż fejn hemm maġġoranza ta' reliġjonijiet oħra, reliġjonijiet oħra. Dwar il-Kashmir jiena naħseb li il-Parlament qed jagħmel tajjeb li juri eh, li eh, aħna eh, qed noqogħdu attenti dwar il-valorizzazzjoni, l-evalwazzjoni ta' din is-sitwazzjoni, speċjalment dwar l-artiklu 370 u il kif qed E, jiġu implementati ċertu setat biex jevitaw eh, l-estremizmu u l-islamizmu estrem. estrem. Eh, u importanti nżommu għajnina fuq situazzjoni. Grazie. Thank you. One minute. Grazie ħafna, Sur Davis, minuta. Thank you, President Grazzi President, jiena nilqa l-kliem tal-Ministru fl-introduzzjoni tagħha. Aħna nafu li għandna kamra maqsuma hawnhekk, però l-pożizzjoni tal-rappreżentant Oli tħassib għad-drittijiet tal-bniedem huwa bilanċ tajjeb. L-Indja huwa pajjiż kbir, pajjiż demokratiku, u però wieħed irid jaref jara fil-Kaxmir huwa reġjun awtonomu, anke magħruf rikonoxxut mill-ġnus Magħquda Għalhekk eh, anke mux tajjeb li inti sempliċiment toqtol xaħat barra mill-ġurisdizzjoni tal-pajjiż tiegħek. It-telf tal-autodeterminazzjoni eh, ovvjament toħloq sens ta' inġustizzja għal kaxmir. Aħna għaliex ħbieb ta' l indija qed insibu lil nfusna f'din pożizzjoni diffiċli. Aħna nafu li hemm appoġġ għal dawn l-azzjonijiet, però rridu nsaqsu lil nafusna jekk dan huwiex l-attitudni li għandna jkollna. Il-kliem sbieħ, però l-azzjonijiet sa jkunu. Thank you. Grazzi ħafna, infakarkom, eżis membri, illi proċedura catch di hija għal membri illi ma kinux fil-lista tal-kellima. U għalhekk Sinjura Gill, inti diġà tkellimt. Anka biss il-ħin allokat għalik, allura ma setax naġa ngħaddilek il-kelma, issa ħana l kelma allura lill ministru Tupurajnen li għal darba oħra se titkellem fisem il-Viċi President tal-Kummissjoni, il-Reprezentant Oli tal-Unjoni. Sur President, membri, dan l-iskambju kien wieħed utli u f'waqtu nieħu din l-opportunità biex nirringrazzjakom tal-kummenti u anke tas-suġġerimenti tagħkom nikkonkludi li l-unjoni ewropea sa tkompli tagħmel sorveljanza ta' din is-sitwazzjoni tiffoka fuq it-tnaqqis tal-vjolenza u anke tas-sitwazzjoni bejn dawn iż-żewġ setat nukleari jridu nevitaw li jkun hemm eskalazzjoni ta' dan il-kunflitt Minister Tupurainen uh, and thank you. For... Grazzi ħafna lill Ministru Tupurainen u nirringrazzjak ukoll tal-li ġejt hawnhekk magħna dan il-ħin daqshekk tard fil-ġurnata. Id-dibattitu issa huwa malu is-seduta tkompli għada il-18 ta' Settembru mid-9 ta' filgħodu sa sa tgħid wara nofsinhar u mbagħad mit-tlieta ta' wara nofsinhar sad-disa ta' filgħaxija. L-aġenda hija pubblikata fuq is-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew li seduta hija magħluqa lejli tajjeb.